lus is-sekwestru reċenti ta' tfal. Nati il-mikrofonu lill-Onorevoli Sargentini biex jippreżenta dan is-suġġett. Minuta jekk joġbok. Grazzi, tassew il-konflitt fis-Saw Sudan, fil-Sudan tisfel, memx għalfem ta' mandur bżon prezentazzjoni li kbar semmejn iħkam il-darba. Il-ribelli tal-ex viċ-president edin eh, eh, sofru ħabba fihom il-popolazzjoni bħalissa qed inħatfu 89 tifel u tifla u forsi iktar minn dan il-villaġġ dawn kellhom ta' 12 sena u dawn huma meqjusa tajbin biżejjed biex ikunu soldati. għaż naħat. Eh, dan fakkarni fi ktieb ta' l-2006 ta' Dave Acker illi jiddeskrivi situazzjoni simili taħtif. ħtif xaħat illi ħarab mis-Sudan tisfel biex imur l-Etjopja u dan il-ktib issa qed naraw jiġri fil-verità u aħna nixtiequ illi dawn it-tfal imorru lura lejn darhom. Grazzi issa l-Onorevoli Jeġek għal minuta. Grazzi sur President, qed nuħu gost illi qbilna fuq riżoluzzjoni komuni li turi illi aħna konxi tal-katastrofi li għaddejja fis-Sudan tisfel. 1.4 miljon ruħ kellhom u 500,000 ħarbu lejn pajjiżi oħra, 2000 tifel tifla ġew eh, spiċċaw soldati u oħrajn inqatlu ġew stuprati, 4 miljun ruħ huma friskju ta' malnutrizzjoni u l-ġuħ. F'dan ir-rigward jiena qed gost illi l-Parlament f'dan ir-riżoluzzjoni qed jappella lil komunizzjoni internazzjonali biex ikolla konferenza ġdida fis-Sudan t'isfel. Meta jitlu fisseħ il-kondizzjoni tal-ġodda jiena kont f'kontatt ma' numru ta' persuni li kienu qed jaħdmu u f'dan il-reġun u smajt kemm hija sitwazzjoni tal-dwejja ħafna. Għanna l-fatturi kollha possibbli għal traġedja u għandu ikollna grupp ta' kuntatt fil-Sudan tisfel li jaqat fih numru ta' atturi involuti fil-proċess ta' paċi. Dan jiżgura li jkun hemm koerenza u iwassal ukoll għal pressjoni pożittiva. Grazzi, Sur President. Grazzi, tassew wieħed mill-awturi Waħda mill-awturi hija l-Onorevoli ġitnan li sanatija il-mikrofonu. Grazzi tassew fi kwalunkwe gwerra it-tfal ikunu dawk l-aktar li batu erba tifru tifla ma jistawx imorru l-iskola u uħut minnom spiċċaw soldati minn u f'nofs frar 89 eh, minnom ġew sfurzati jistihbu bħala soldati. U ħafna minnom imutu waqt t taħriġ uħut minnhom jimutu meta jkunu qegħdin jiġġieldu u oħra jibqgħu traumatizzati għal bqija ta' ħajjithom. Għandna nagħmlu kull sforz possibbli biex nevitaw li jkollhom din il-ħolma kera dawn it-tfal. Jiena nilqalek din din ir-riżoluzzjoni u rridu inwaqfu din dan id-dizastru għaddu sa għall-onorevoli korraw. Grazzi ta' sew, President, jena naħseb illi kull komment fuq l-atroċitajiet ta' dak il qed jiġri fis-Sudan tisfel huwa superflu għal xejn għodu insemmu kemm hija xi ħaġa inumana għal dak li jixtri għal dawn it-tfal soldati u anke għal dawn it-tfajliet li jiġu maħtufa jtrattati ta' skjavi u jispiċċaw imbagħad jiġu prostituiti. Is-Sudan tisfel huwa l-iktar stat żagħżugħ fid-dinja. Għalhekk irridu naħsbu ftit li minn meta twil dan l-istat ilu fi gwerra ċivili ma tispiċċaqat. U rridu għalhekk naraw min għandu l-interess li jizdom dan l-istat f'dan l-istat? Min għandu l-interess li jizdom dawn iż-żewġ partijiet dejjem jiġildu kontra xulxin li waslu għal dawn il-latti atroċi. Grazzi, onorevoli Korraw. Issa natu għall-onorevoli Teresa Jimenez Besseril Barrio. Grazzi tassew, Sur President, is-sitwazzjoni ta' drittijiet umani fis-Sudan tisfel hija waħda tal-biża da drittijiet qed jinkisru wieħed mill-ar każijiet fid-dinja fl-2011 u ma kisbu l-indipendenza mill-2013 ila dejja gwerra ċivili li ħakmet lil pajjiż u dan wassal għal ħafna soldati tfal ħafna n nisa li jispiċċaw sfurzati li jiġu prostitwiti, xi tnax il-elf tifel u tifla spiċaw, tifel spiċaw soldati ħafna oħrajn inqatlu. Din hija xi ħaġa tassew krudili. Il-pjanta paċi inkiser inkiser minn dawn iż-żewġ naħat, irridu intemmu ir-reklutaġġ ta' tfal bħala soldati. Jiena sodisfatta li l-Parlament Ewropew huwa maqut fuq dan is-suġġett u ma nistgħux nittolleraw dawn l-atti barbariċi. Rridu nsibu soluzzjoni għal din il-sitwazzjoni serja li tikser id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi tassew issa l-awtur li jmiss l-onorevoli Senra Senra Rodriguez. Minuta. Obrigada, Presidente. Grazzi tassew, Sur President. Aħna nixtiequ nuru kemm nikkundannaw l-użu ta' tfal fil-gwerra u kull sorta ta' violenza kontra n-nisa u tfajliet. fajliet Nikkundannaw ukoll il-konflitt li huwa għaddej fl-interess tal-poteri tal-ponent għal riżors naturali, għaż-żejt, għad għal ħadita. Rridu nużaw kwalunkwe seta li, li għanna biex nwaqfu dawn, dawn din situazzjoni u nwaqfu l-ħtif ta' tfal u anke nizguraw illi dawn is-soldati jerġaw imorrura biex ikunu tfal. Rridu l appoċ sħiħ biex intejbu situazzjoni ta' dawn il-persuni u intemmu il-ġuħ għanna u ukoll appoċ għal persuni li jinsabu li jiexu fil-kampanja u jkollhom aċċess għall-ikel għall-ilma u nagħtuhom ukoll għajnuna ekonomika. Imma mhux aħna rridu ngħidu x'jagħmel il-Gvern tas-Sudan Tistel issa l-awtur l onorevol Josef Van Weidenholzer għal-minuta. Grazzi tas Sur President, milux ħafna illi kellna eh, milux ħafna li tkallimna fuq is-sitwazzjoni ta' student tisfel. Tkallimna dwar il-erda tal-strutturi tal-istat u l-nuqqas tal-relazzjonijiet fl-istat u dan għadni f'Novembru li għadda it-tamarna li situazzjoni titjib imma dan ma ġarax. Is-situazzjoni marret għallar. Il-numru ta' refugjati e, interni zdid 5 miljoni u kwart tal-popolazzjoni issa qed il ġuħ Il-pajjiż maqsum fit-tnejn u hemm ħafna violenza it-tfal u kol edin soldati u il-futur tal-pajis hawnhekk qiegħed friskju. Irridu inwaqfu dan il-proċess u m'għandniex noqdu lura mill induazzjoni dejjem għandna nżommu f'moħħna dak li qed jiġri. Grazzi tassew, Onorevoli Weidenholzer. Issa naddu għal partiti politiċi fissem il-PPE l-Onorevoli Davor Ivo Stier. Grazzi tassew, Sur President. Inqas minn erba snin ilu studenti sfel tisfel u ċittadini ta' dan il-pajjiż kisbu l-indipendenza tagħhom. Minn dakinhar ħafna Lost Boys ħafna tfal intilfu u spiċċaw soldati. U xiren talu fl-ħarbu mill-pajis. Reġaw morru l-ura fil-Sudan tisfel għax huma rridu li kollon futur aħjar għal pajjiżhom. Sfortunatament dawn il-Lost Boys li ħarbu mill-gwerra marru l-ura fil-Sudan tisfel u xorta sabu gwerra oħra f'jannar tal-2013. Eh, gruppi etniċi violenti bdew din il-gwerra U issa għandna ġenerazzjoni oħra ta' tfal li qed jitilfu tfulija tagħhom. Tnax il-elf tifel spiċċaw soldati u ġewwa sa iż-żewġ naħat tal-konflitt. L-aktar ħtif reċenti fis-Sudan tisfel fakkarna f'dak li huwa għaddej u għalhekk nixtieq li jkollna l-appoġġ tal-ġnus maquda biex nikkastigaw il dawk li qegħdin jirreklutaw il- it-tfal. Issa fissem is-soċjalisti l-onorevoli Anna Gomes għal minuta u nofs il-ħtif u reklutaċ ta' tfal biex jidġildu fisem il-gvern u l-oppozizjoni fis-Sudan tisfel din hija xi ħaġa li missa twaqfet meta falla il-proċess ta' faċi aktar minn sena ilu kienem klima ta' impunità minn meta bidi dan il-konflitt u komunità internazzjonali ma tistax tibqa' tittollera dak li huwa għaddej. In-negozjati tal-ftehim ta' paċi mill-IGAD falla. Il-pajjiżi f'dan ir-reġjun għandhom interess dan il-konflitt u l-medjaturi impossibbli jkunu imparzjali għandna bżonn ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda li jiġi implementat li jkun hemm sanzjonijiet fuq dawk li qegħdin iwaqfu milli tkompli l-proċess tal-paċi l-Unjoni Ewropea għandha timponi eh, embargo fuq l-armi u jkun hemm inkjesta fuq fejn jiġu użati il-profitti taż-żejt biex jappoġġaw il-gwerra. L-istati membri għandhom ukoll li għamlu pressjoni fuq l-Unjoni Afrikana biex tieħu pożizzjoni u tippubblika ir-rapport tal-Kummissjoni ta' inkjesta fis-Sudan t'isfel. Il-massakru tal-poplu tas-Sudan t'isfel jeħtieġ li jista' jikseb ġustizzja li u il-gwerra tasal fit-tmima u żintem din l-impunità. Grazzi tassew issa fisem l-alde l-onorevoli Grisbeck għal minuta. Grazzi, Sur President, kollegi. Għanna, din naraw gwerra u konflitt madwar id-dinja kollha. U qed naraw bizza persuni illi jaħarbu minn pajjiżhom U xinejdu fuq istudenti sfel liktar demokrazija zazwa fid-dinja? Teatru għak konflitt imdemmi, wieħed ipattija lill-ieħor. Is-subin jispiċċaw soldati, it-tfajliet jispiċċaw skjavi, 12.000 tifel ġie maħtuf biex isir soldat. naħna niffirmaw ir-riżoluzzjonijiet, noħorġu stqarrijiet, irridu nieħdu azzjoni. Ma nistawx nibqgħu passivi meta għandna qudiemna dan id-diżastru, ir-riżoluzzjoni tappella li jkun hemm aktar negozjati u li tintem il-vjolenza b'mod immedjat dan huwa tal-mistħija fuq livell dinji. Għandu jkun hemm aċċess għal għajnuna umanitarja. Grazzi tassew, onorevoli Grisbeck, issa naddu issa l-onorevoli Sean Kelly. Fisem il-Pepe. Grazzi tassew. Jiena ftit ta' snin ilu tkellimt ukoll f'dan il-Parlament meta istant sfel sar indipendenti u dak iż-żmien kellna tama illi dan il-pajjiż ser jimxil qoddim. Iżda sfortunatament mhux hekk ġara, anzi flok morna lura u ma jistax ikun hemm progress meta jkun hemm gwerra ċivili f'pajjiż bħal Sudan t'isfen hija xi ħaġa traġika illi qegħdin jużaw is subin it-tfal as soldati imorru fid djaru u fl-iskejjel jaħtfu tfal ituhom ituhom il- tuħom sniter fidejhom biex jġildu. Rridu namlu. Dak kollu li nistaw biex intemmu intemmu dan, dan id-dizastru. U nużaw ir-rizorsi eh, li għandhom għannis taħħom stess bħazzejt per eżempju u niftħol iskel biex nagħtu edukazzjoni lil dawn it-tfal. Grazzi Sur President. Grazzi Sur Kelly issa ngħaddu għal proċedura catch the eye. Imma nibdew l-ewwel bl-Onorevoli Marja Sfisem li sijar. Grazzi tassew. Is-Sudan tisfel huwa reġjun għani ħafna għandu ħafna possibilitajiet u għandu protezzjoni tal-żejt. Imma wara eh, qed jindaħlu dawk li għandhom interess u dan wassal biex dan ir-reġjun issa jinsab fi gwerra ċivili. Issa għanna miljun u nofs ta' persuni li ħarbu ħafna minnhom fil-pajjiżi tal-viċin dan semmejnieħu ukoll fil-laqat tal-Parlament u jider illi għanna kriżi umanitarja gravi f'din iż-żona għaliex intilfu 4 miljun ħajja. Issa il-problema ġdida hija li t-tfal qegħdin jispiċċaw soldati u jkun hemm ukoll ħtif ta' tfal biex imbagħad ikunu jistaw jipparteċipaw mod violenti. Irridu nintervjenu f'dan ir-rigward biex nevitaw din il-kriżi umanitarja tassew gravi. Grazzi. Taċċettaw? Blue card mill-Onorevoli Petin. Jekk joġbok. Onorevoli Petin. Jina ikolli najt li jina nisab taħċok fuq is-sitwazzjoni ta' studenti sfel għaliex ta' kuljum qegħdin jinħatfu tfal jispiċċaw soldati u E, ħafna nisa edin jispiċċaw stuprati u dawk li jirnexxielhom jelbu s-sitwazzjoni xorta waħda jispiċċaw mutu minħabba ġuħ u mart. Għalhekk nixtieq il-President intervjeni din mhijiex mistoqsija. I viva sarna nasal mistoqsija sta, nixtieq inkun naf x'jaħseb li hux biżejjed adottaw nadottaw riżoluzzjoni jew l-Unjoni Ewropea għandi xtiħu azzjoni. Fala. Grazie. Il-kwestjoni ta' nofsinhar ta' Sudan eh, vera kwestjoni serja diġa diskutajnija li qed nagħmlu palissa tnisqu x'miżuri preċiżi rridu jittieħdu għax mingħajr dawn il-miżuri mhux nkunu nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni. L-ewwel ħaġa li rridu nifhmu rridu nifhmu x'inhu għaddej u għanna r-riżorsi ta' żejt fin-nofsinhar tas Sudan min qed jibbenifika minn din id-gwerra ċivili ġala darba nkunu identifikajnijom nkunu nistgħu wkoll naħdmu fuq l-aspetti l-oħra. Għandek minuta. Sur President, il-ħtif ta' eluf ta' tfal vera mhux aċċettabbli. Jiġi fej jiġi fid-dinja u dawn l-atti qed jolqtu il-popolazzjoni ta' nofsinhar ta' Sudan l-Unjoni Ewropea trid taħdem fuq dawn l-isfidi flimkien ma' organizzazzjonijiet internazzjonali sfortunatament dawn l-attijiet isiru iktar frekwenti u s-sitwazzjoni saret ħafna iktar prekarja l-iskejjel qed jiġu użati sabiex jirreklutaw it-tfal skont l-organizzazzjonijiet internazzjonali iktar minn 400,000 tifla u tifel telqu mill-iskola sabiex jinaqdu ma' dawn il-gruppi. Ġifiri, kważi 500.000 eh, tifel u tifla li ma' baqaw imorru l-iskola irridu nużaw ir rizorsi għall-integrazzjoni fuq eh, mill-ġdid ta' tfal li parteċipaw fil-konflitt am armat fost affarijiet oħra permezz tal-koordinazzjoni tal-ġnus ma' dawk il-tfal li kienu voluti fi konflitt armat. meta konna t-niddiskutu l-punta li UNHCR ħadd il-mikrofonu sabiex nitkellem fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment it-tfal. Fin-nofsinhar ta' Sudan u kont qed nirreferi għal dawn il-puntijiena qed naraw l-aħjar eżempju dwar kif il-ksur straġiku jista' jsir u kif ukoll atti oħrajn Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom lejn il-fatt li 12,000 tifel u tifla ġew reklutati u ovvjament eh, hemm interessi li konċernaw nofsinhar ta' Sudan naf jiena nifhem l-isforzi tal-Kummissjoni u nixtieq issa nitlob lill-Kummissjoni sabiex twaqqaf dawn il-ġrajiet vera traġiċi. Grazzi ħafna is-Sur Castaldo għal minuta. Grazzi ħafna President, mhux l-ewwel darba li sibna ruħna f'din l-awla niddiskutu dan il-pajjiż il-nofsinhar ta' Sudan Dan iktar eh, problema mill-li rizorsa minħabba l-petrol u eh, minħabba l-petrol ħafna tfal eh, bidluwom fi strumenti ta' mot u interessi esterni u kol sfortunatament aħna tnajdu li rridu jerġgħu ritornati f'dar tagħhom u rridu nejn il dan l-issar u rridu nejn l iskejl sħalibek ikun hemm proġetti reali li jiġu adattati il-nis responsabli jirridu u l-qorti kif ukoll dawk li qed jispekulaw fuq din il-kriżi li qed jieħdu profitt mill-petrol. Petrol li għandu id-damage fidejħ u rrit ikun hemm embargo wkoll fuq l-armi. Ah, er, l azzjoni trid tkun serja l-iżar stat fil-dinja e, u irrid jissalvagwardja ċittadini. Fissem il-kummissar, il-kummissjoni, il-kummissar Johan, jekk joġbok. Please. Monsieur le Président. President Naf li inti qed tagħmel l-almu tiegħi dina l-istqarrija tiegħi fuq l-Istat Iżlamiku, l-istqarrija fuq il-nofsinhar ta' Sudan u għandi istqarrija fuq il eh, appropriazzjoni tal-art fit tanzania jgħid il kelli mhux il-Kummissarju eh, nittama li se nkun nista jiena Eh, in eh, namel dan il-punt nishti eh, li u koll li dawk li jett u karti blu folots li jiġu sanzjonati. Forsi għanna nivintaw karta ħamra għal kontra dawk li jirres u karta blu falsa. Dak li inti jett vera importanti ta' bilħa xikultanti kollha dawn l incidenti niskuża ruħi, kummissarju. Grazzi ħafna President, eh, membri onorevoli, eh, nofsenar ta' Sudan, iva il-gwerra ċivili eh, il-laqtet dan il-pajis għal dawn l-axar 15 xar, il-konflitt ta' tisir ħafnar u hemm ksur u mezzari ta' drittijiet tal-bniedem. U raġuni u l-ħtif reċenti tal-grupp ta' tfal eżempju ieħor ta' nuqqas ta' konsiderazzjoni ta' dawn il-partijiet tal-liġi internazzjonali umanitarja trid tiġi kundannata il-prevenzjoni tweġiba l-ksur kontra tfal mill-quta minn dan il-konflitt armat hija priorità ewlenija l-Unjoni Ewropea. Aħna naħdmu mill-qrib ma' Sinjora Sergju il rappreżentant speċjali tal-ġnus maquda għal tfal u l-konflitt ta' armas kif ukoll l-UNICEF sabiex inwaqfu l-użu tal-tfal fi konflitt armat. U hemm forzi tal-oppożizzjoni wkoll sabiex jinħelsu tfal kollha mill-forzi armati sabiex nerġgħu ngħinuhom jirġornaw għal postijiet ta' sigurtà. Hemm il-Dipartiment Eko Eh, ta' għajnuna monetarja u l protezzjoni ċivili dan għattejn jgħin l-UNICEF sabiex jappoġġa l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawn soldati tfal u responsabiltajiet għal-reati vera importanti sabiex nassiguraw il-paċi sostenibli l-Unjoni Ewropea talbet kemm il-darba għal-publikazzjoni tal- rapport eh, tal-Unjoni Afrikana, l-Kumitat ta' Inkjesta, l-Unjoni Afrikana eh, talbet għal dan il-rapport u dan huwa pass storiku lejn eh, li ehm, jaċċettaw ir-responsabilità għal rejati li twettqu fuq il-kontinent Afrikan. Aħna ħerqana li nisimaw um, x'rekomandazzjonijiet se jagħti dan ir-rapport. Id-diżastru er, uman għal dawk kollha fin-nofsinhar ta' Sudan eh, responsabilità tal-mexxejja politiċi u um, reliġjużi huma qed jużaw il-vjolenza. Il-ġimgħa l-oħra żewġ protagonisti fil-gwerra ċivili għal darboħra rifjutaw li jagħmlu kompromessi konġunti meħtieġa sabiex ftehim jintlaħaq li jista' jwitti it-triq għal settlement komprensiv tal-konflitt. U il- Ministru kol talab li l-imsiħba reġjonali sabiex jadmu fl-imkien sabiex il-proċess ta' paċi jiġi jimnidi sabiex jaqblu fuq approċ komuni. L-Unjoni u kol lesta li tappoġġa fil lejn dan il-għan. Il-rappresentant speċjali kien attiv sabiex jappoġġa il-proċess ta' negozjati IGAT. Il-Konsil ta' Sigurta tal-ġnus Mauda Dana u kol ħoloq sanzjoni kontra dawk li jeti waqfu l-proċess ta' paċi u l-persuni li wet u rejati tal-gwerra. U vera importanti li nżidu nkatru l-pressjoni fuq l-imsiħba minnajr iktar daw minn ħanala billi nisħaq dan li ġej. Vera importanti li l-partijiet tal-nofsinar ta' sudan jinsew l-interessi personali tagħhom u minflok jaslu għal eh, kompromess għal l nazzjon tad dinja u għal l-Unjoni Ewropea se tkompli tiħu l-isforzi kollha sabiex ċerta soluzzjoni mal-ar kemm jista' jkun sabiex paċi sabiex jinkiseb il-paċi. Grazzi. Vielen Dank. Dziękuję Grazzi ħafna. dibattitu issa mitmum se nivvotaw issa